Seba'jn sen ilu 27 ta' jannar ta' 1945 il-kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz ġi liberat minn truppi sovjetiċi. Dak li raw il-liberatu, dak li liberaw il-post, xokkja li d-dinja għadu jkollu l-istess effekt Fil gżut ta' katavri, mm, muntanji ta' zraben, xar, ta' nis, il-provi ta' ħajjiet li ġew misruqa. Dawk li kienu għadhom ħajjin, kienu qrib il-mewt, u dina ħaġa li baqgħet fl-imħuħ tal-bnedmin. għal dawk għal maġġoranza ta' dawk li kienu kids dawk kien ġaw kienu mietu. Il fuq minn miljun persuna ġew maqtula f'dak il-kamp. Bil nuqqas ta' ikel, tortura, nuqqas ta' attenzjoni medika, eksperimenti medici u sistema sistema taqtil bil-gass f'mamar tal-gas, specialment l-lut mill-Olanda, Polonia, Greċja, Roma, dawk li kienu antikappati, dawk li kienu ma jafilħux, omosessuali, eh, priġunieri politiċi, priġunieri tal-gwerra. U jekk daw kollha li marru hemmhekk li kellhom opportunità jżuruh kien hemm ħafna ħafna tfal ukoll. Daw kollha ġew dikjarati bħala inqas minn umani mill-ideoloġija nazi ma kellhomx dritt jgħixu ħajja tagħhom ġiet meqruda u dal-nies ġew esterminati. Dal-til massif kien iċċentrat fuq l-Auschwitz imma ma kienx l-uniku kamp ta' tat-tip. Auschwitz jgħatem biex jifakkarna. Għajta ta' għajta disprata u biex u tu fl istessin tafza l-umanità. Ir-responsabilità li kellum l-individu uh, spiċċat Eh, bil-mew tagħhom imma baqanna responsabilità kollettiva li fatti bħal daw marġawx jiġru għad. Daw kollha li ġew wara għad ħajkollhom din responsabilità għal dejjem. L-istorja ma tirrepetix li nanfisa ma dana kollha li moddi joħloq il-preżent u kif nitrattaw, kif aħna nitrattaw l-istorja jiddetermina il-ġejjini tagħna. Għalhekk aħna nixtiequ nafu għaliex eh, ħaġa li wieħed ma jistax jimmaġina kienet issir kienet tiġri f'Auschwitz ġurnata wara l-oħra. Għalhekk dinjità umana hija ħaġa ma nistgħux ma nistgħux tippermettu jkun hemm violazzjoni tagħha. Kuljum irridu morru nġildu kontra ideat u ideoloġiji li aħna ħassejna li konna libna ġa eh, mibeda, xenofobja, antisematizmu, intoleranza. Sibna li spiċaw imma seban sena wara l-liberazzjoni ta' Xvizza l-lut fl-Europa għadhom jibżaw eh, għat mandomx sigurta ħaġa li għandha bezzana u aħna għandna bżonn nirreżistu dak il bisa għanna bżon nizguraw li din il-mibeda ma ssirx ħaġa li kontagġuża jena eh, nikkonsidra l-avvenimenti ta' Pariġi huma eżempju. Għanna bżon nirreżistu l-żieda f'nuqqas ta' fiduċja u għanna nġildu għadrit ta' kull bniedem drittijiet ta' kull bniedem dak huwa xolna 70 sena wara li ġie liberat Auschwitz. Dan il-parlament ta' ħafna nazzjonijiet dak huwa dmir tagħna. Dak huwa dmir speċjali tagħna. Grazzi ħafna. Als, nächster Punkt der Tagesordnung folgen nun die Erklärungen des Rates und der Il-punt li jmiss fuq l-ġenda tagħna l u l-Kommissjoni ħamlu dikjarazzjonijiet dwar ir-reviżjoni tal-Presidenza Taljana. Prim Ministru tal-Italja, Matteo Renzi, Kjoġbo.